Bonjour. Good morning, colleagues. Um, we will... Lodwa tajba kollegi, issa ser nkomplu bid-dibattiti tagħna u dan huwa rapport dwar l-aċċess tal-awtoritajiet tat-taxxa l-informazzjoni dwar ġlieda kontra l-ħasil tal-flus nilqgħu lill-Kummissarju Moscovici u ngħaddu il-kelma l-erba' minuti lir-rapporter